minn l-ewwel ta' Mejju 2014 se jkollha ir-rwol li hu mhuwiex kompatibbli ma' l-irwol tagħha ta' Plat parlamentari. Nixtieq nifraħ li l-Onorevoli Padar u Desir għal ħatrit nazzjonali tagħhom u skont artiklu 4 paragrafu 1 tal-Parlament aħna ħadna nota tal- Siġu tal-onorevoli Padar mis-7 ta' april u tal-onorevoli Dessir mid 10 april u la autotajt fl-Estonja informawni u koll bl-elezzjoni sa' l-onorevoli Saks li mis-7 april 2014 se tiħu post onorevoli Padar skont artiklu 7 fuq l-elezzjoni, fuq il-ħatra ta' membri parlamentari skont eh, Suffrage Universal u artiklu ero paragrafu 1 u 4 ta' regolament tal-Parlament ser jihdu ser jiġu affett jihdu effett. Issa skont il reglu tal-proċedur